l-azzjoni tal-Kummissjoni fuq l-aċċess tal medicini li salvaw il-ħajja fl-Ewropa. Fisem il-Kummissjoni titkellem il-Kummissarju Hedegaard. Nistennew sakemm il-Kummissarju de Gucht eh, jitla il-post eh, l-Kummissarju Hedegaard. Grazie, President. Fisem il-kollega Kummissarju Borġ, jena nishtiq najt il-Kummissjoni il kummissjoni taqbel ma tħassib fuq il-fat li daw il-prodotti medici ġodda huma ħafna flus u anki imħabba noqas ta' bilanċ fil-kura ta' saħħa. l kummissjoni hija impenjata eh, biex l-Istati membri jirrispondu għal din sfida Din il-kwestjoni kienet fil-komunikazzjoni ta' april tal-Kummissjoni ta' dis-sena fuq eh, eh, sistemi tal-medicina effettivi u resilienti eh, illi tifoka anki fuq l-accessibilità dejjem iktar għal dawn is-sistemi. U aħna għadna li għanna bżon ta' iktar kooperazzjoni, trasparenza aħjar u koordinazzjoni aħjar biex nimminimizzaw id-differenti, id-differenzi li wieħed jista' jkollu fil-sistemi nazzjonali differenti fl-aċċessibilità fl-Unjoni Ewropea. Fil-Kunsil tas saħħa ta' Ġunju kien hemm delegazzjoni Franza li għajmet il-kwistjoni tal, eh, ta' dawn il-trattamenti illi dan l-aħħar ġew autorizzati fl-Unjoni Ewropea eh, u biex ikun hemm aċċess eh, Eh, ġust eh, għal dan it-trattament epatiku, epatitek. Eh, U trattament tal epatiteċi Il-diskussjoni fuq l-impatt tal-prezzijiet fuq il fat li umħafna għal pazjenti tmur li lem il-kas speċifiku tal-epatit ċe Il-Kummissjoni għal dastant edha tħares il-qoddim għad dibattitu li huwa programmat mill-Presidenza Eh, italjana fil-Konsil informali tal-ġimgħa diħla tal-Ministri tas-Saħħa. U dan id-dibattitu se informa il kommissjoni fuq l-interessi eh, tal-Istati membri u jkomplu il-dibattitu fuq l-affordability ta' dawn il-prodotti. Fuq dak li għandu xaqsa ma' riċerka u l-iżvilupp, aħna kun eh, aħna pozittivi li din l-inizjattiva ħażit Eh, twasal għal medicini aħjar u iktar zguri. Il-leġislazzjoni fuq is-saħħa fija ħafna strumenti biex ikun hemm aċċess kmini bikri għal medici għal dawk il-pazjenti li għandhom bżonnijiet mediċi. Barra minnek biex nejnu anki il- eh, il-medicini eh, biex jitpoġġew fuq is-suq għal medicini li salvaw il-ħajja. il kommissjoni diġa autorizzat 106 Eh, minn dawn it-trattamenti innovativi. Il-Kommissjoni però manda lebda kompetenza illi tirregola l-prezzijiet ta' dawn it-trattamenti mediċi dawn huma determinati mill-istati membri individualment. Għal daqstant ma nistawx aħna namlu livelli massimi imposti minnaħa tal-Kummissjoni, però l-Kummissjoni tista minnaħa l-oħra eh, toffri għajnuna biex tifaċilita l-skambju tal-informazzjoni bejn stati membri eh, fuq il-prezzijiet u eh, anki fuq l-accessibilità tal-medicini fl-Unjoni Ewropea. U mod ieħor il-Kommissjoni tista' tassistija billi tesplora dejjem iktar eh, il-mekkaniżmu ta' xiri pubbliku konġunt biex ikun hemm offerti ta' prezzijiet minnaħa tal-industrija farmaceutika. Grazzi, Signora Hedegaard. Issa nisimaw l-ewwel minn ant l-Onorevoli Mikolasik għal eh, żewġ minuti u nofs. President, Kummissarju, eh, kollegi, dan id-dibattitu hawnhekk fil-awla l-lum għandu jobbligana nidħlu f'dibattitu fuq dan l-argument għasek diffiċli u importanti. Aħna qed nitrattaw kwistjonijiet li rigwardaw il-pazjenti illi qed nitkellmu fuq e, e, li salvaw il-ħajja u jistħoqlu attenzjoni għal biex intejbu l-aċċess għal dawn il-mediċini li salvaw il-ħajja. U din hija miżura illi hija għal-qalb ħafna nis eh, jina inklus, jina tabib bħala professjoni u kont naħdem fil-dipartiment li salva l-ħajja fil-sptar u importanti li dawn il-medicini kunu disponibli mux bis fl-isptarijiet imma anki fejn il-pazjenti li għandhom marda gravi ikunu jistaw jaċċedu għalija. U din il-medicina għandha tkun ukoll fuq prezz eh, affordabbli. Eh, irrid ikun hemm fondi li l-pazjenti għandu jkollhom disponibbli eh, u għandna nifmu wkoll illi is-sitwazzjoni hija differenti minn stat membru għal ieħor fil-servizzi tas saħħa u ħafna drabi il-prezz oli tal-medicini jirriflettu ħafna il riċerka u teknoloġija li hemm biex tasal għal din il-medicina u aħna nemnu illi il-kumpaniji farmaceutiċi m'għandhomx jabużaw minn din il-pożizzjoni u mandomx jintroduċu prezzijiet oljin ħafna. Fil-periodu mill-2000 sal-2009 il-nefqa pubblika l-medicini zdidet fuq medja ta' 76% u dina hija bla preċedenti u għarridu nifmu illi il-popolazzjoni fl-Unjoni Ewropea dejjem qed tixjih iktar u il-prezzijiet ta' dawn il-medicini li jiġu sviluppati mill-ġdid qed jikber dejjem iktar u rridu nifmu illi il-medicina importanti għandha tkun disponibbli fuq prezzijiet illi jista' wieħed jonfoqhom kullimkien. Grazzi Sur Mikolazic, issa għal minuta u nofs is signora Borzan. Grazzi President Il-prezz tal-medicina huwa grazzi għal progress fil-settur tas-saħħa u hemm ħafna mediċini li għandhom ikunu għad dispożizzjon u jiena nemmen illi minkejja l-fat illi il-medicini jistaw ikunu għaljien ħafna, però meta wieħed jiġi għal biex isalva ħajja, mux sen, eh, sen wiznu il-prezz eh, kontra l-ħajja ta' persuna. Meta niġu mbaħt eh, għal biex naħsbu fuq persuna li għandu l-epatite ċe u jrid jiġi operat u ma jistax imur għax-xogħol u mbagħad wara jmut, kemm eh, kemm kemm hija l-ispiża hawnhekk meta nqabbluha ma' mediċina li se salva lu ħajtu. Aħna nafu illi għandna bżonn ta' sistema ta' saħħa sostenibbli għal daqstant il- il-mezzi pubbliċi għandhom jiffinanzjawhom dawn il-mediċini fil-moment li eh, jistaw waslu għal biex jisalvaw il-ħajja u jikkuraw wara kollox il-periodu tal-privativi għandhom ikunu anki imnaqsma u jiena naħseb li huwa interessanti ħafna l-fatt illi f'dawn il-każijiet fil-futur anki taħt il-Presidenza Taljana jkunu jistaw jiġu inklużi anki fil-portafol tal-kummerċ. Grazzi, Signora Borzan. Issa, e Signora Storch għal żewġ minuti. Grazzi ħafna, President, aħna kollha favur li nipproteġu l-ħajja tal-bnedmin u għal daqstant li kunem l-ikbar distribuzzjoni u għacċess għal dawn il-medicini li salvaw il-ħajja. Meta wieħed is riċerka li tipproduċi dawn il-medicini għana nishtiq najt eh, fuq l-użu tal-ċelluli staminali. Eh, Fl-Ottubru tal-2011 l-Orti tal-Ġustizja għamlet deċiżjoni importanti ta' prinċipju għalet illi l-ħajja tal-bnedmin tibda teżisti fil-punt ta' fużjoni bejn il-bajda u l-żerrija. E, e, e, dan il-moment il-persuna huwa bniedem u dan jfisser illi il publiku illi jidħol il-manipolazzjoni, il-distruzzjoni għandha tiġi għandha tiġi meqrud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 għal daqstant il-ċelluli staminali għandhom jiġu eh, eh, għandhom jiġu esklużi u anki l-inizjattiva ta' ċittadini eh, iktar minn miljun ċittadin 1.8 miljuni ħadu sen fil-din l-inizjattiva. Minkejja dawn il-firem il firem il parlament ma reagixix għal din it-talba u mamlu xej biex iwaqfu distruzzjoni tal-ħajja għal skopji ta' riċerku. Aħna waqt li niddeċidu issa l-produzzjoni tal-medicini għanna naħdbu naħsbu fuq il-protezzjoni tal-ħajja eh, bid-distribuzzjoni ta' dawn il-medicini u ridu nwaqfu id-distruzzjoni tal-ħajja umana għal raġunijiet ta' riċerka. Grazzi ħafna, Sinjura eh, Stosh, Fon Stosh, u issa is-Sinjura Basterekja għal żewġ minuti. Komissarju Hedigord, jena smajt b'interess u attenzjoni dikjarazzjoni tal komissjoni fuq l-aċċess għal dawn il-medicini li salvaw l-ħajja. Jena nishtiq nuża dan l-ispazju ta' dibattitu fuq responsabilità fil-Parlament Ewropew biex nitkellem uh, fuq il-fatt li għandu jservi għall-interess ġenerali. Li mija eh, in-natura epidemika biex niġu konsiderati u bizzejet li eh, kunem 130.000 eh, eh, morda bil-epatite Eh, meta, meta marda tkun kronika eh, tista' twasal għal mew tal eh, nofs miljun ta' persuni kull sena. Issa hemm kura li għandha prezz o li ħafna 50.000 euro għal pazjent o għal kull trattament dan il-prezz li ġi stabilit mill-kumpanija tal-Sofus Buvir jisima l-medicina. Aħna aħna nistaw ninsibu skużi għal dan, aħna nistaw nil-mentaw għal din il-problema, ma naħsibx l-Istati membri jistaw applikaw l-artiklu 31 eh, tal-2001 eh, u jwaslu għal licenza obbligatorja biex jiproduċu anki medicina ġenerika, jistaw anki opponu legalment għal privativa kif għamlet anki l-Indja eh, fejn kienem medicina kontra il-kanser. E, e, e, il e, jistaw kunem anki ċessjo beħt, jew beħt tal privativa il-wieħed jista jixtri dan is-sofos buvir bħala ġeneriku mill-Indja li um ħafna um mid-darba inqas mill- mill-medicina eh, tal-prodott farmaceutiku. Aħna eh, e irnexina nirsolvu l-problema tal-interroaming u muħnix kapaċi eh, nagħmlu xi ħaġa għal dawn il medicini li salvaw il-ħajja. Grazzi. Għal minuta essa il-Onorevoli Crisso Gonos. Grazie il-kumpanije farmaceutiċi għawnek eh, huma interessati li għamlu iktar profitti għaspejjes ta' ċittadini. Dan huwa problema, imma dan mhux l-uniku xkiel biex wieħed jaċċedi għal dawn il-mediċini li salvaw il-ħajja. Fil-fatt il-korpi kompetenti fl-Unjoni Ewropea mhux biss huma indifferenti għal dawn il-prezzijiet oljin, ma fl-istess ħin qegħdin isegwu anki l-politika biex jaqtaw il-xiri pubbliku, il-nefqa pubbliku fuq il-saħħa biex bekk il-pazjenti jkunu iktar, iktar f'diffikultà biex jisibu aċċess għal dawn il-mediċini. L-ar situazzjoni insibuha eh, fil-pajjiżi fejn eh, eh, fejn it-trojka qiegħda obliga policies li jfisser li il-pazjenti ma jistawx iħalsu l-parti tagħhom. Il-mortalità dejjem qed tikber 117 eh, eh, eh, fl-2012 bħala riżultat ta' din il-politika kriminali ta' trojka. Il-President interrompa l-kellim. Grazzi ħafna sur Krizogono. Issa żewġ minuti is-Sinjura Rivazi. Grazzi President. Aħna hawnhekk edin f-situazzjoni, jena smajt il-proposti tijak, komissarju, pero mumiex b'saħħithom dawn il-proposti. E ħafna drabi aħna tkellimna fil-kommissjoni, eh, mal-kommissjoni fuq dan il-din il-medicina sofos buvir eh, kontra l-epatite C. U em, il-trattamenti dum 12 il ġima u jqum ħafna flus u u jirigwarda ħafna persuni fl-Europa. Dawn il-laboratori tal-kumpaniji farmaceutiċi jamlu politika mhux bis fuq dil medicina ma ki inkludi medicini oħrajn, per eżempju eh, għal eh, kanser fil-sider u fil kliwi uh, eh, però jekk ma jkunx b'saħħtu mandu lebda dritt fil-Europa. Eh, Għaliex wasalna għal dan il-moment? Dini hija kwistjoni ta' monopoli u privativi. Jekk huma eh, privativi ta' 20 sena, ħafna drabi l-istati irrid ikun eh, eh, eh, hemm hemm liċenza obbligatorja li jistgħu huma jużaw dawn l-istati għax bekk ikunu jistgħu jiftħu s-swieq u bekk il-laboratorji jkunu jistgħu jipproduċu mediċina li jkunu ħafna inqas Eh, Umbat hemm il-kwestjoni ta' riċetta, il-kriżi li hemm bħalissa fl-Afrika eh, tal-Punent, aħna nafu dan il-virus Ebola, però mawx laboratori farmaceutiċi li jiru joħorqu eh, tlaqim għax m'hemmx xi flus taqla. Hawnhekk qed insegwu biss politika kommerċali ta' swieq, imma meta aħna qed ninvestu flus pubbliċi anki fil kommissjoni Ewropea għandu jkun hemm kondizjonalità flessibilità biex ma jkun xem eh, privativi u monopoli. Jem namlu bżonn namlu b'mod li il-mediċini eh, u inqasu promovu anki l-innovazzjoni għax hemm noqqas ta' innovazzjoni. Grazzi. Issa sur tamburrano għal minuta. Jina nilqa bi pjaċir kbir dan id-dibattitu. L-għonet xin dentista u nifem xinuma xifisser meta wieħed ikollu l-epatitu ċi. U anki għalli xaħna tal-ħames tal-MS5 għanna najdu illi ma nistawx nifmu għalix il-farmaċ il-kombatija u farmaċuta għandha dejjem tirbaħ. Mżon illi ikun hemm iktar kompetenza u waqt illi f'pajjiżi membri u l-Ministru tas-Saħħa. Kif nistgħu aħna namlu interess ta' ċittadini meta hija l-industrija li għandha kompetenzi f'dan is-suġġett u mhux l-istituzzjonijiet Ewropea li qegħdin hemm mal-protezzjoni ta' saħħa pubblika. Kif jista' jkun illi fil-Parlament Ewropew barra mill-fatt li hemm maġġoranza Katolika fejn ħafna drabi nitkellmu fuq rispett u l-protezzjoni tal-ħajja ma neħdux azzjoni biex innaqsu l-ispejjeż tal-mediċini indispensabbli llum ġien OGN, ONG tkellmet fuq il fat li irridu niddefendu l-ħajjiet ta' ċittadini tagħna. Grazzi kollega Tamburano. Essa għanna il-Sinjura e Kajli. Jiena nifem illi aħna um, ma nix minn fejn uħorġu bil dawn il-prezzijiet Eh, uridu nsibu soluzzjoni differenti u risposti differenti eh, meta drittijiet tal-bnidem huma marbutin ma' drittijiet intellettuali. Għaliex aħna ma niverifikawx bi trasparenza xini eh, xinu l-ispiża ta' riċerka fil-dawn il-multinazzjonali, anki kwistjoni tal-profitti li għamlu. Eh, irridu nizguraw ukoll li nieħdu anki passi fuq il-dewmin tal-prefettivi li jdumu anki 20 sena, eh, jien naħseb li bil-kooperazzjoni tal-Istati membri l-Unjoni Ewropea tista' tieħu passi fuq dan is-suġġett u un-eliminaw li kunaw dawn il-prezzijiet ridikoli għal medicini nistaw nużaw ġeneriċi f'każijiet ta' spekulazzjoni jew fejn hemm bżonn importanti biex insalvaw u nipproteġġu il-ħajja tal-bnedmin. Grazzi, Sinjura Kajli. Issa, żewġ minuti għanna il-kollega Skripek. President, kollegi, u għaveru illi l-izvolup ta' medicini ġodda għal biex jisalvaw iħajja eh, u ma għawljien ħafna, pero dana ma jfissirx li ma ridux natu għom l pazienti il pazienti għandu jkollhom dritt għal access għal dawn medicini. Eh, bżon aħna nifavorixxu l-distribuzzjoni ugwali eh, bejn il-pazjenti u ma jistax ikun li dawn huma disponibbli għal min għandu l-flus biss għax dana qed jiftaħ għal eh, għal eh, situazzjoni li ma fil-Europa eh, jekk eh, ma jkunx hemm aċċess għal mediċini speċjalment f'każijiet ta' mart terminali jridu naħsbu anki għal kura paljattiva u għal kura tal-uġieħ dawn huma il-kura li aħna natu lil-persuni eh, li edin eh, eh, f'sitwazzjoni terminali fil-djar ta' kura oljien u importanti li nieħdu kura anki tal kulħat kulħadd kull min ikun marit jew dajef. E, ċiviltà tagħna flok ma il dawk li għandhom bżonn u li huma dajfa li huma morda qegħdin waqfu e, il-distribuzzjoni tal-kura tas-saħħa u issa qegħdin jippruvaw isibu e, e, mod illi ma jqomx ħafna biex joħorġu mill e, din id-dinja bl-eutanazija għax dina ma tqomx ħafna flus. Irridu nirsolvu dana għal dawk il-problemi li għandhom problemi li għedin li għandhomx bizzejiet mezzi. Dana jfakarni fil-passat fejn soċietajiet eh, kienu għedin jipprovaw jeliminaw il-persuni dizabli u il-persuni illi mm, ma jisodisfawx l-standard jew l-kriteri ta' razza fis eh, l-Slovakja dana ma jġriġ. Grazzi, Sur Sripek. Issa, Signora Harkin, għandinu ta' nofsi. Grazie President. Fil-kontest tal-aċċess tal-medicini salvaw l-ħajja fl-Europa, hemm ħafna fatturi x'wieħed eh, jikkonsidra eh, kwistjonijiet tal- eh, tal-offerta u anki tal-prezzijiet. Jena nishtiq nitkellem fuq din l-aħħar problema. Din il-problema hija kbira ħafna fil-pajjiżi li qegħdin għadejn mill-austerità, speċjalment għall-ispiża ta' servizzi pubbliċi kullim kienu dan jellimita l-aċċess għal kura tas saħħa u għal mediċin li salvaw il-ħajja. Anki l-Kummissjoni stess fil-rakkomandazzjonijiet ta' speċifiċi għal kull pajis għalu il-limitazzjonijiet għal kura tas saħħa jistaw ikunu sproporzjonati f'pajjiżi fl-Irlanda li nefqa tal-saħħa bejn 2010 u 2011 kienu ta' 17% u skont il-ġustizja soċjali l-Irlanda fl-20 u 13 kienu tal-5% U dana U dan eh, eh, eh, kwint biss tal-budget. U fl-aħħar nixtieq inżid il-leħen għal dawk l-organizzazzjonijiet, anki l-organizzazzjoni tal-konsumaturi, il-Komitat Permanenti tal-Tobba Ewropew biex nitlob li l-Kummissarju jirrevedi d-deċiżjoni tiegħu fuq il-politika ta' teknoloġiji tal- biex dawn ma jidħlux fil- fil- portafoll tal-kummerċ dawn huma kwestjoni ta' saħħa u mhux kommerċjali. Vielen Dank, Frau Kollegin Harkin. Es folgt für eine. Grazie tassew, signora Harkin. Al minuta. Non er vole Mattias. Grazie, President. Il-kumpaniji farmaceutici jitolbu 5.000 jew 60.000 għal trattament ta' epatite C dan huwa skandlu. Kiku dan jiġi imnedi fil-Portugal dan ikun jammonta għal kont kollu kemmu ta' trattament mediku fil-Portugal. Issa il-privattivi u l austerita et joqtlu s-settur pubbliku. Maħniex nitkellmu biss dwar il-finanzjament tal-innovazzjoni, imma le dan huwa liħ li għamlinna għajb id-design fil-mija ta' profit għandu jitħallas mit-taxxi. il komissjon qed tgħidilna ma se tagħmel xejn dwar prezzijiet, forsi le dwar il-prezzijiet, imma dwar il-privattivi ngħidu? Tistgħu twafqu dawn il-monopoli li għalihom qed iħallsu l-istati membri. Tistgħu tagħmlu xi ħaġa, iva, jekk hemm rieda politika. Grazzi, grazzi kollega Mattijax. Issa l-nervoli kien għal-minuta. Grazzi, President, dan id-dibattitu juru juri illi aħna xi ħaġa rridu nagħmlu. Din il-kilba tal-industrija ma nix kontrol fuqa. Fuq nistaw namlu xi ħaġa għal l-Kummissjoni taf li 50% tal-infiq fuq riċerka u l-iżvilupp mħallas mill flejjes pubbliċi. Irridu nieħdu azzjoni. Ma nistawx nibatu ndusa tal-farmaceutika f'diġi Ja dea ċinika. Għatu titwila lejn kif inu stabilit kollox. Etħallu l-persuni immutu qed tikkundanaw mal-mewt m'għandniex rieda politika, m'hemmx rida politika. Kif għal l-ekonomista Mavrokakos, aħna soċjalizzajna riski u privatizzajna il-profitti irdomlu bil-kontra. Grazzi. Grazzi, onorevoli Hawken. Għal minuta, l-onorevoli Kis. Παρατηρηθεί σημαντικές ελλείψεις φαρμάκων στην Ελλάδα. F'dawn l-aħħar snin rajna nuqqas kbir ta' mediċini fil-Greċja. Dinja taħlita li qed tikber flimkien mal-kriżi ekonomika u apparti il-memorandum impost fuq il-pajjiż. Il-prezzijiet tal-mediċini tbaxxew kif iddaħlet fis seħ leġislazzjoni ma kien hemm effetti sekundarji ċertu industri naqsu l-ammonti disponibbli fis-suq jew inkella wafqu għal kollox il-produzzjoni. Importazzjoni paralleli fl-Unjoni Ewropea fil-prezzijiet huma aktar olin waslu sabiex jiġu imposti serje ta' proibizzjonijiet. Għal pajjiżajr bħal Greċja aħna m'għandniex il-possibilità li niffaċċjaw għal dan in-nuqqas ta' medicini, għalhekk aħna neħtieġu qafas ġdid fl-Ewropa. Biex il-kumpaniji ikollhom jagħmlu il-prodotti disponibli disponibbli f'dawk il-pajjiżi fejn hemm problemi finanzjarji. Il-kellem jinqatalu l-mikrofonu. Grazzi l-Onorevoli Vallina għal minuta. Fl-Ewropa u fl-Istati Uniti, aħna għannuna għanna namlu verifiki aħjar dwar farmaceutiċi. 130 miljon persuna issofri mill-apatite C mit-telf fi Spanja trattamenti jikuraw 70% tal-każijiet imma ħafna mill-pazjenti għazbiċ jistgħu jibdew it-trattament. Dan l-aħħar kien hemm trattament ġdid illi ġimniedi u dan m'għandux effett sekondarju imma il-prezz huwa mola smewiet. Ħafna minn individwi li jeħtiġu ma jistawx iħallsu għalih dan it-trattament u il-kura ta' saħħa il-kura il ta' saħħa pubblika ma tistax tħallas dan il-kontijiet. Aħna nitolbu sabiex jitnaqsu il-prezzijiet. Ma nistawx ikunu xieda tal-mew ta' dawn il-pazjenti meta hemm iva trattament li huwa sigur u effiċenti għal kundizzjoni tagħhom. Grazzi kollega Valina. Issa għal minuta is-Sinjura Capison Ruiz. Grazzi, President. L-Aġenzija Ewropea tal medicini xar ilu approvat issa buvir illi jikkura l-epatite C. L-ewwel ħaġa li għandu għandha tagħmel din istituzzjoni i li tara każijiet ta' abbuż l-iktar meta l-kumpanija involuta qed tinnegozja ma' kumpaniji fl-Indja li għandha l-possibilità li tipproduċi l-ġeneriċi bi prezz baxx nemmen li wasal iż-żmien li aħna namlu il riformi neċessari dwar riforma ta' 88 dwar trasparenza u l-istipular tal-prezzijiet għal rimbors tal-mediċini. Neħtieġu miżuri li jipproteġu is-sostenibilità ta' sistemi tagħna fil-pajjiżi tagħna. Ma jistax ikun approċċ ta' diskriminazzjoni fl-aċċess tal-mediċini kif għandna bħalissa. Is-suq intern għandu il-kompetenza u dritt li jindirizza l-kwistjoni tal-proprjetà intellettwali fuq ir-riċerka wkoll. Grazzi. Grazzi, Onorevoli Cabezon Ruiz. Issa, wasanna fit tmim il-lista ta' l-interventi fadlinna l-procedura KHDI għandi l-Onorevoli Ferreira pala l-unika kellim il-proċedura HDI. Grazzi, President. Il-Kommissjoni illum ġiet u għamlet dikjarazzjoni dwar l-aċċess ta' mediċini sajfu l-ħajja fl-Ewropa. Iżda bażikament smajna biss paroli hija mħasba dwar l-ispejjeż u l-aċċess għal ċertu mediċini. L-istess kummissjoni apparti mitrojka. trojka it-trojka illi imponiet zieda fil-prezz tal-mediċini fil-Portugal u tnaqqis fl-ispejjeż. għall-aċċess tal-mediċini. Iġifiri, ċertu sptarijiet waqfu, ċertu sptarijiet waqfu jagħtu ċertu medicini l-istati membri huma responsabbli mill-kura tas-saħħa. Aħna irdu nagħmlu xi ħaġa dwar l kumpaniji multinazzjonali u l-mediċini imma ma nistgħux inserħu fuq il-Kummissjoni għaliex dan mhux ħatamlu. il kellem inqatalu l-mikrofonu. Grazzi Onorevoli Ferreira. Nkonkludu l-proċedura KGI biex nalqu d-dibattitu sem il-Kummissjoni l-Onorevoli Hidegard. Grazzi President. Forsi tifem għaliex issa eh, f'dan il-ħin eh, sektard jiena mhux għandum u nixtieq ngħid illi dak li jintom għettu illum ser eh, naddieħ l komissarju Borġ li għandu dan il-portafol taħt responsabilità tiegħu l persuni fit-tim tiegħu illi taw widen għal dan id-dibattitu ħadu noti diġa għada esperti fil-gruppi ta' ħidma mill-istati membri ħaj jiltaqgħu ħaj jiddiskutu dan il-punt i opportunità sabiex l-istati membri jkomplu għaddejjem dan id-dibattitu, jmexxuh il-qoddim. Isur Ferreira, li fil-kummenti ta' elu tiegħu qabli tkellem dwar il-prezzijiet tal-mediċini, jiddispeċini kolli narġa' ngħid il-prezzijiet tal-mediċini mhumiex eh, kompetenza tal-Unjoni Ewropea. Dan ma jfissirx li m'hemm xejn nagħmlu fuq livell tal-Unjoni Ewropea hawnhekk hemm pereżempju affarijiet oħra skambju ta' tarif. U jekk fimt sew il-Kunsill Informali tas saħħa ser ikollu dan il-punt fuq l-aġenda tiegħu fil-laqgħa li jmiss. Grazzi tassew għal respons tagħkom kif qedtilkom ħanna ddih lill-Kummissarju Borġ, il-Kummissarju responsabbli minn dan il-qasam. Grazzi, Kummissarju. Id-dibattitu huwa samalu bekk intemmu l-aġenda għal-lejla is-seduta li jmiss hija dik ta' għada 17 ta' settembru mid-9 ta' filgħodu sa' nofsinar imbagħad wara nofsinar. L-aġenda tqasmet hija disponibbli fuq il-website tal-Parlament Ewropew. Issa naġġornaw is-seduta nixtieqilkom il-lejl it-tajjeb.